Okay, colleagues, shall we start? Ziz kollegi, mela, nibdew jek jaġobkom. So, my apologies for the late start. Dispeċina ħafna illi bdejna tard ma kont fla oħra. Nishtiq nibda' billi nipproponi illi ikun hemm żewġ tal agenda tagħna. L-ewwel net, punt 7 u 8 id-diskussjoni konġunta fuq il visa msonnu posponuha, punti 9 sa 11 noħduhom 50 minuta qabel minn dak li konna antiċipajna fl-iskeda eh, ta' qabel, ġifiri dawk li għandhom bżonn ikunu hawnhekk għal dawn il-punti għam bżonn ngħidulhom. Jekk xaħat għandu xaħġa kontra għajduli. Mela, le, ħat kontra, tajjeb wis, adottajna l-agenda. Illum se jkun hemm interpretazzjoni lill-lingwi u mill-lingwi kollha, eh, bl-eċezzjoni tal-Gaelic, l-Irlandiż, memħat kontra l-anqas, u issa għanna l-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi, l-ewwel reazzjonijiet mill-laqa tas-26 ta' April se sibuħ fil-dokumenti ta'kom u l-Onorevoli Valjero rapporter għal Frontex Agreement ma l-Albanija. Et najdu konsent EP file, Title president Iva, Parlament Ewropew mżon jagħti l-konsens tiegħu għal dan il-ftehim il-Komitat jista' jadotta dawn ir-rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-koordinaturi memħat kontra lanqas issa għatti delegati ta' implementazzjoni il-Kummissjoni adottat għad delegat ġdid illi jagħmel jiżid mad-direttiva 849 tal-2015 standards regolatorji standard għal ħatra ta' punti ta' kuntatt ċentrali għal min joħroġ il-flus su provvedituri ta' servizzi u l-funzjoniet tagħhom lat bażiku hija direttiva fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjara skopijiet ta' ħasil tal-flus finanzjament tal-terrorizmu. E, dan l-att komunikat l-membri tal-Libe permezz ta' newsletter tal-Libe u għanna xarejn jekk nixtiequ noġġezzjonaw għal din il-proposta u l-iskadenza interna libe biex kunem oġġezzjoni bħala bozz ta' mozzjoni ta' risoluzzjoni hija 28 ta' Mejju fl-offsinar. Ġifiri, jekk tridu toġġezzjonaw jekk ġobkom ibatu raġunijiet tagħkom il bozz ta' mozzjoni ta' riżoluzzjoni l segretarjat qabel 28 ta' Mejju fl-offsinar. Issa tlet let ta' implementazzjoni ġew għana rċevejnuhom l-ewwel waħda fuq l-aċċess għal data fis-sistema ta' ruċ u dħul u l-annes, it-tieni miżuri għall-emendi id neħija ta' data fis-sistema dħul u ħruġ u l-annes u it-tielet miżuri għad daħla ta' data fis-sistema ta' dħul u ħruġ u l-annes u l-batti u dati Eh, basika hija regolament 226 tal-2017 li tabbilixxi sistema ta' dħul u ħruġ. Iġi komunikat permezz ta' newsletter mill-ġdid u jekk tixtiequ toġġezzjonaw jekk joġobkom għajdu l-Segretarjat tal-Libe qabel 28 ta' Mejju. Issa, ek niġu għal 2.3 punt sostanzjali fuq l-agenda tagħna il-prezentazzjoni tal-rapport tal-2017 tas-Sinjura Balestero, il-President tal-Forum Konsultattiv ta' Frontex u dettijiet fondamentali u kap tal-Uffiċċju eh, tal-Liaison tal-UNHCR ta' Frontex u Stefan Kessler, President tal-Forum Konsultattiv ta' Frontex u dettijiet fondamentali u ta' eh, tas servizz tal-refuġjati ta' Ġiżwiti fil-Ġermanja. Merħba lilkom u qabel ma ngħaddi l-kelma lilhom nixtieq eh, anzi nasab aħjar intikom il-dritta mal-ewwel, il-kelma mal-ewwel, Sinjura Balestero l-ewwel waħda li se titkellem. Grazie ħafna, Sinjura President, l-ewwel derba mhux l-ewwel derba li qiegħda hawnhekk jiena dejjem grata għal din l-istedina u nistenna bil għad diskussjoni fuq l-attivitajiet tas-sena tal-2017. Qabel nixtieq ngħid li aħna bħala uh, forum konsultattiv korp ta' pariri konsultattiv ġifiri lil Frontex u kif nardu fil-rapporti tagħna m'għandniex il-mandat jew il-ħiliet li nagħmlu monitoraġġ ir-rispett drittijiet tal-bnidem ta' Frontex jew naraw jekk mhix rispettat l drittijiet fondamentali ma se nkomplu naħdmu fuq dak li nagħmlu ġif identifikaw ir-riski u nħedġu l Frontex biex eh, tuża kull opportunità possibbli biex ittejjeb id-drittijiet fundamentali permezz id-drittijiet tagħha tal-attivitajiet tagħha b'ħafna opportunitajiet daw l-aħħar snin u anke fil-futur marbutin ma' din l-espansjoni u t-tibdiliet fil-mandat u attivitajiet tal-Aġenzija kif ukoll l-iżvilupp attwali tal-istrateġiji għal frontieri integrati aħna se nkomplu nħeġġu l Frontex. Dan il-kuntest u mħabba limitazzjoni tal-mandat tagħna nixtiequ ntennu wkoll l-importanza tar-rwol eh, tal-uffiċjal ta' drittijiet tal-bniedem u t-tim tiegħu jagħmlu fil-monitoraġġ ta' attivitajiet tal-Frontex kif ukoll l-impenn tagħkom li segu l-aġenziji li ħaġa li aħna nilqaw bisħiħ. iċċevejtu kollha kemm minnkom kopja tar-rapport publikajna l-ġimgħa li għaddiet u aħna nistennew bil-ħerqa dibattitu se jkollna dal-waqt fi ftit minuti u Stefano jien prat l-istija din id-diskussjoni se nitkellmu biss fuq xi ħut mill-punti fir-rapport l-ewwel net ir-ritorn marbut mal-mandat estis u l-attivitajiet estensivi li Frontex qed tagħmel f'dan il-qasam 47% jekk m'inhiex sejra zbal, zbala żieda fir-ritorn. Osservajna wkoll bħala forum tliet operazzjonijiet differenti għamilna sforz nifokaw din is-sena iżjarat tana tagħna l-attivitajiet operazzjonali tal-Aġenzija li jibqgħu na biex nisfhmu aħjar kif topera l-Aġenzija u nkunu nistgħu noħorġu b'rakkomandazzjoni li huma rilevanti għax jiffokaw fuq l-impatt tal-attivitajiet tal-Aġenzija bażi tal-osservazzjonijiet tagħna. Diġà kellna diskussjonijiet mal-ġestjoni ta' Frontex kif ukoll il-Management Board anki fuq l-adozzjoni ta' salvagwardji fuq il-frontiera biex ikun hemm rispett għall prinċipju ta' no ħafulmo għal dak li l-attivitajiet ta' ritorn, anki l-attivitajiet ta' ritorn bla missjoni minħabba l-iżvilupp ta' Frontex għandu għasam fi kif tista' maċinaw fejn aħna se nkomplu naħdmu fejn iktar se tkun impenjata Frontex fe 2018 It-tieni aspett protezzjoni tal-tfal. Palma ġi deskritt fir-rapport aħna għadna r-rakkomandazzjonijiet fuq il-protezzjoni eh, kif ukoll fuq is-salvagwarda ta' tfal mill-Aġenzija aħna qed naħdmu rib ħafna ukoll ma' l-Uffiċjal ta' Dittijiet Fondamentali u naf li diskutiet ma'kom reċentement dan l-aspett imma għalina l-adozzjoni ta' strateġija ġenerali u politika eh, tkun tista' tajn l-Frontex l-protezzjoni tat tfal narawa bħala ħaġa transversali u mhux attività individwali li, li titlob intervenzjonijiet eh, li jkunu mamulin għalija u ġifiri aħna fir-rakkomandazzjonijiet eh, tagħna tkellimna fuq din is-sitwazzjoni u ħtiġijiet tagħha. It-tielet aspett se jkun wieħed dak li dan il-kumitat dejjem appoġġa Eh, permezz tal-mekanizmu tal elmenti li ġiju kol adottat bil regolamenti il-ġdid mod partikolari, aħna se nkomplu napoġaw u nħeġġu Frontex l-adozzjoni ta' regoli ġodda u eh, biex taħdem għal strategija ta' disseminazzjoni illi ek il-mekanizmu ikun wieħed aċċessibbli u rilevanti. Naħseb l-uffiċjal ta' dettijiet fondamentali kienet ċara fl-aħħar intervent tagħha u dan il kumitat meta tkellmet fuq it-ħassib tagħha li kien hemm biss 19 l-menti sissa u 5 ġew aċċettati jaqblu miegħi nassa tablu miegħi li dan dina riflessjoni dak li qed jiġri fil-qasam fejn Frontex hija operazzjonali. Se nitkellmu fuq din istrateġija dismerazzjoni fil-laqa li se jkollna tal-forum il-ġimgħa id dieħla se nkomplu naħdmu fuq dan l-aspett U r-raba aspett qabel ma ngħaddi l-kelma lil Stefan huwa il-ġenru dan abbasi ta' xogħol li għamilna mill-forum mill-2015. Din is-sena wkoll ħriġna b'rakkomandazzjoni fuq il-mainstreaming tal-ugwaljanza bejn is-sessi hemm lista ta' 10 azzjonijiet konkreti ħafna li tistgħu issibuhom iktar f'dettall fir-rapport tagħna u waħda mir raġunijiet hija għax ir-rakkomandazzjonijiet tagħna Ehm, ġew ehm, aċċettati mill-Frontex u diġà bdejna diskussjonijiet mal-management tal-Frontex biex dawn ir-rakkomandazzjoni tnurhom ukoll matul is-sena ħaġa li aħna apprezzajna ħafna x-xogħol tagħhom ukoll fuq dan il-qasam ġie appoġġjat so u wkoll b'kollaborazzjoni mal-Uffiċjal ta' Drittijiet Fondamentali u bekk ngħaddi l-kelma lil Stefan Aħna isna t-namlu duet, u jina t-tini parti ta' duet. Zoċ partijiet ġifiri f'dan il-diskors. Eh, mela, Marta deġa t-kelmet fuq l-importanza tal-uffiċjal ta' drittijiet fondamentali fuq dan ix-xogħol. Kif ukoll fil-promozzjoni tar-rispett ta' dritti tal-bniedem fil-attivitajiet tal-Frontex f'dan il-kuntest hemm bżonn intenni il-mantra e, ġifiri li dejjem nirrepetu anki u dan il-komitat nitolbu għall-allokazzjoni ta' dawk li huma tal-bit l-uffiċjal tal-drittijiet fondamentali. Inqas minn 2% tal-istaff ġenerali tal-Aġenzija qed taħdem għal dan l-uffiċċju u l-mandat usa u kapaċitajiet iktar wisajn tal-Aġenzija da mhux biżejjed, speċjalment jekk wieħed jara l-impatt fuq id-drittijiet fondamentali fl-attivitajiet ta' Frontex. Hemm bżonn insemmi wkoll illi l-biċċa kbira ta' l-istaff illi jaħdem għal dan l-uffiċjal drittijiet fondamentali qed jagħtu support appoġġ tekniku u l-uffiċjal stess ta' drittijiet fondamentali u lil dawk in-nies illi qegħdin fil-post u li jikkooperaw fuq kwistjonijiet ta' drittijiet fondamentali u naħsbu li din is-sitwazzjoni hemm bżonn tinbidel biex ikun hemm iktar ħiliet, iktar kapaċità, iktar staff. Kemm fin-numru kif ukoll fis-seniority. Niġi għat-tieni punt tiegħi issa. Għanna għadna impenjati mal-Frontex f'diskussjoni fuq dettalji ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. It-Turkija u l-Libja huma eżempji emblematiċi kif il-kooperazzjoni tista' tkun forsi nistgħu nitlu iktar fid-dettall fid-diskussjoni għalissa nħalli l-affarijiet hekk. Fil-kontest il-Frontex baqa tifoka fuq il-Mediterran ċentrali, speċjalment fuq l-adozzjoni ta' kodiċi ta' kondotta tal-NGOs impenjati fil-attivitajiet ta' salvataċ. U nixtieq inħeġġeġ ċil daw kollha li għandhom rwol u daw kollha li huma impenjati f'attivitajiet ta' search and rescue tfittxija u salvataċ li għatu priorità għas-sigurtà u l-protezzjoni ta' migranti fuq id-dajjes. Di għandha bżonn tkun priorità assoluta meta wieħed iqabela għal kull kwistjoni oħra. Fl-istess waqt, il-forum tenna itħassib tiegħu fuq l-attività ta' Frontex fl-Ungerija skont il-żvilupp fil-Kostituzzjoni u l-prassi tal-Ungerija illi aggravaw ir-riskju ta' Frontex li tkun involuta f'ksur serju ta' drittijiet tal-fondamentali. Qabel ma nagħla nixtieq insemmi li reviżjoni tal-test tal-istrateġija ta' drittijiet fondamentali u tiftakru le li aħna uh, u ma żviluppaw din l-istrateġija u issa bżonn nirrivedua din l-istrateġija hija kwistjoni pendenti u għalhekk l-Aġenzija qalet illi se tkompli tipprova tirrevedi għal din is-sena u nittamaw il-uffiċċju tagħna jkun jista' jkun tajnuna u lan aħari hemm bżonn tkun strateġija illi tejjeb il-mandat il mandat u l-kapacità ta' l-Aġenzija u l-impatt tagħha fuq id-drittijiet fondamentali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nasib kważi il-membri kollha preżenti anki jekk watanċaw numru sostanzjali ta' membri ma nasib kulħadd ikun jixtieq jgħid tiegħu għax wara kollox huwa suġġett ta' interess kbir illi jiffoka fuq il-valuri ċentrali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk eh, ta' tħassib il-messaġġ tagħkom. s seba tal eh, tal-bit il sinjura Sipel Lowell. Grazzi ħafna u grazzi ta' din l-prezentazzjoni tar-rapport. Wara l-kummenti tagħkom ximda id forsi konna l-impressjoni illi l-uffiċċju tal-drittijiet fondamentali eh, huwa biss qalbi għal dak kollu il-għet jiġri fil-Frontex u għaliex se nifoka fuq żewġ kustjonijiet kwistjonijiet li l-ewwel net mhux għall-ewwel derba min qed Frontex qed iżomm lura eh, milli sowi kolla dan il eh, ruol attiv pala uffiċċju ta' dritti ta' bniedem għax għal moment laqqas għandhom il-kapaċitajiet minmi biex jaqdu l wol tagħhom anki l-monitoraġġ ta' l-obliki tal-drittijiet fondamentali bħal-mem fil-regolament, ċifir skont il-mandat tagħhom. U t-tini ħaġa li kellmu fuqha żewġ qatt għatfadal limitazzjonijiet biex il-forum ikollu aċċess għall informazzjoni inklusa informazzjoni partikolari għal dawk li ma referenzi operazzjonali u ta' gwida u għalhekk jekk niġi għal dawn il-punti kritiċi għan bżonn soluzzjonijiet x'nistgħu nagħmlu. X'inhuma l-idejat tagħkom u aħna bħala Parlament Ewropew x'nistgħu nagħmlu biex nappoġġaw il-ħidma tagħkom u nipprovaw insibu soluzzjoni għal dawn il-momenti kritiċi. Grazzi ħafna, Sur Kristof. Grazzi ħafna, President, u grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek. Il-rapport ta' kull sena tal- forum konsultattiv ta' Frontex eh, għal uh, illi Frontex eh, tnaqqas il ta' uffiċjali u assi li għandhom. Hemm informazzjoni disponibbli għal pubbliku fuq in-numru ta' uffiċjali ta' Frontex illi baqgħu fl-Ungerija hemm miżuri simili wkoll li tieħdu fil-Kroazja fejn ksur regolari ta' drittijiet fondamentali ġew dokumentati minn atturi differenti daw l-aħħar snin. Uh, direttur eżekutiv ta' Frontex suġġerixxa illi preżenza ta' Frontex tista' tikkontribwixxi biex timminimizza l-użu ta' violenza fuq il-frontiera kif ukoll biex iddokumenta ċirkostanzi in situ. Intkom tafu jekk Frontex dokumentat xi każijiet ta' ksur ta' drittijiet fondamentali kontra meta fittex tifittex l-asil fil-Kroazja u l-Ungerija. Jekk dan huwa l-każ jeżistu eh, dokumenti pubbliċi kif għal formu kellu raġun sviluppi reċenti aggravaw iktar ir-riski li Frontex tkun involuta ksur serju ta' drittijiet fondamentali fl-2017 iktar minn 3200 pushbacks illegali uh, seħħu mill-Kroazja għas serbja u iktar minn 4100 persuni ġew espulsi mill-Ungerija u skontan rapporti tal-UNHCR u l-attivisti dokumentaw bosta każijiet ta' uffiċjali ta' Frontex li allegatament ħadu parti jew raw violenza eċċessiva kontra meta l-azil Il-forum jaf b'dawn l-inċidenti hemm profi ta' dawn il-każijiet fid-dokumentazzjoni interna ta' Frontex li huma t-tweġibiet tal-Aġenzija u dim dawn l-allegazzjonijiet. Signora Kinnici, grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja il-mistedin tagħna u nixtieq nirringrazzja speċjalment Eh, eh, għas-sostanza wkoll tal-li ehm, ħarsu li dan il-rapport u eh, fuq dan il-migranti. U specialment il-minorenni ehm, migranti li dejjem ikunu t tfal ovvjament u dejjem irridu nħarsuhom. Dana ġi ehm, sostnut fil-intervent għanna bżon ta' strategija globali biex inħarsu li situazzjoni u nħarsu dawn it-tfal fakkarna l-anniversarju tal-komunikazzjoni tal-Komissjoni tal b'risoluzzjoni li ġiet votata fil-plenarja u stimolajna biex niskuraw li l-interventi fil-gwad ta' minorenni migranti ikunu effettivi u effettivi malajr fil-ħames tim, eccetera, eccetera, u bekket nitlob taħt dan il-profil xinu ma l-elementi essenzjali li għadamet tiġbru li ma punti nistaw ninsistu fuqom biex nappoġġaw anki xolna biex il-morani ikollom il-ħarsin sħiħ li jixraqilhom. Grazzi, grazzi. Signora Gomez issa. Grazzi, grazzi l-mistednin tana. nixtieq nitlobkom għax għal-iżjed dettalji fuq is-sitwazzjoni li qed taraw fil-Libja. Din hija sitwazzjoni fejn l-Istati Membri tagħna qed jiġħdu dak li qed jiġu ma jridux jaċċettawha l-Istati Membri iżda anki l-istituzzjonijiet Ewropej jisom qed jagħmluha tabir ruħhom illi qed ħarġu il qawiet lokali, il qawiet armati lokali biex jajnu f'din is-sitwazzjoni ta' rifuġati u ta' migranti iżda dak li nafu fil-fatt huwa li dawn il-qawwiet huma l-milizzja illi eh, inataw il-seta biex iwaqfu u eh, iwaqfu l-migranti u l-rifuġati. Tistaw ta' tuni iżjed dettalji dwar dan jekk iġobkom u x'taħsbu li nistgħu nagħmlu biex insejħu l-Istati membri u l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jerfaw responsabilità tagħhom illi fil-fatt mhumiex qed jaċċettaw il realtà fil-Libja. Intkom tafu iżjed dwar dak li qed iseħħ ħajdinna iżjed issa fl-Ungerija, Sur Kessler semma sitwazzjoni fil-Ungerija. fl fejn Frontex qed riskja illi et se tkun involuta fi ksur ta' drittijiet tal-bniedem illi l-gvern tal-Unkarija u responsabbli inti semmejtu inti stess u nishtu nkunu nafu dwar perċezzjoni tiegħek dwar dak li qed iseħħ hemmhekk ukoll. Grazzi. Signora Spinelli. Grazzi ħafna għal dawn il-prezentazzjonijiet li eh, saru illi bħalmant għal mill-kollega jiena nasab illi hemm mod biex nevitaw illi naslu għal għalibi jiġifieri nitkellmu biċ-ċar u nkunu trasparenti. Parzjalment inti għamiltu billi tlabtu għal iżjed eh, personal xi punti illi naħseb illi għandek għandkom titkellmu iżjed ċari u dan ikun iżjed utli dan għandu qasam mal-refulman eh, lejn il-Libja fil-rapport tiegħek titkellmu dwar xi tħassib mhux speċifikati dwar xi organizzazzjonijiet inklużi xiftit minnkom mill-forum ta'kom u koll u nixtieq nkun naf. Min fil-forum tiegħek? Tkellem dwar tħassib. U x'inhu tħassib? Għax fil-rapport jitkellmu dwar l-isfruttament u l-vjolenza. Iżda nafu sawu li hemm l-imwiet il-, il, il, il, il, il, il, il, il l-iskavitu, l-istupri, il-klim in ġenerali ma doġ bizzejiet u puntiħor forsi għanna bżon ta' zjed ċarezza bejn ir-rabta bejn illi qed jingħati li l-waslit fl-Ewropa qed jonsu u l-imwiet fl-ibħra. Dawn iż-żewġ fatturi fir-rapport huma mifrudin. U ma nistax naraw jekk hemm żieda tal-imwiet fil- eh, Fri kien hemm iżjed imwiet fil-2018 iżjed mill-2017. Fil-2017, fil-2017 kien hemm iżjed imwiet eh, fuq l-ibħra. Umbat mistoqsija anke fuq l-aċċess għall-informazzjoni fil-rigward ta' gwardjani tal-frontiera eh, fuq il-kosta. Kien hemm rappreżentant tal-Kummissjoni Mattia Sell illi qal hawnhekk f'rigward tal-mekanizmu ta' montaraġġ tal-abbużi li se jkun hemm tal-iksur ta' drittijiet tal-bniedem waqt l-operazzjoni Sofija qal illi l-forum konsultattiv irċieva rapport fuq il-mekanizmu ta' monitoraġġ Eh, eh, intkom riċevejtu dan il-rapport u aċċessibbli għal pubbliku? Da ġim ħabbar mill komis ġim ħabbar f'dan il-kumitat stess. Grazzi. Signor Kella, Grazzi u nirringrazzjakom fil-forum konsultattiv għax xogħol kontinwu tiegħek importanti ħafna kif inti qed il-Komitat u l-Parlament kollu kienet jiġielet għal dan palma aħna ġelidna l-istituzzjoni li għat-twaqif tal-uffiċjal tal ġitiet tal-nedem. Eh, Zguri li ma kienx jiġrib l-isforzi ta' dan il-komitatu tal-parlament stess. Nasab li huwa ta' tħassib kbir tagħna jekk dan l-uffiċjal ta' ġitiet ta' nedem ma tistax twettaq xogħla għax dan il-post eh, mhuwiex eh, mimli din il-persuna ġiet maħtura biss wara illi dan il-komitat għamil pressjoni biex uh, najdu hekk. Umbat Frontex kien lest biex biex jaħtar uh, uffiċjal ta' dritti ta' bniedem u bekk forsi dini ħaġa li irridu eh, nis, neġa nis u huwa important, kemm hija importanti din l-istituzzjoni din l-istituzzjoni. Uh, U anki il-President tal-Komitat jista' jikteb iċċa lil Frontex fej jgħid li il-posti tal-post ta' dritti tal-bniedem għandu jintela u anki il-forum konsultativ għandu jirċieva l-dokumenti kollha meħtieġa għall-istrateġija ta' dritti tal-bniedem jew oħrajn imsemmin fir-rapport. Fejn minn tkomx qed l-informazzjoni u il- dawn dam għandhom xi ignorati eh, tajjeb li jkollok eh, eh, um, forum iżda r-rakkomandazzjonijiet pratikament qatt ma jiġu aċċettati u segwiti um, din ħaġa sabiħa fl-istrateġija iżda fil-affarijiet oħra naħseb li hija importanti ħafna li konna għalmenu dibattitu dwar dan. Frontex forsi ma jriċ jaċċetta kull ma jina ta' parifu iżda uh, għandkom tkunu zguri li xogħolkom qed jiġi rispettat u qed jittieħed bl-ikbar serjetà mill-Aġenzija stess. U bekk forsi l-President jista' jikteb itra lil Frontex fejn jisħaq li dan huwa tal-ikbar l-ikbar importanza għal komitat tal-ibe u anki tal-Parlament jew li tridu biex nisqu li aħna tappoġġaw. Din hija ħaġa pratika li nistgħu nagħmluha. Nixtieq insemmi wkoll dak li semmejt inti f'rigward ta' kooperazzjoni ta' Frontex ma' pajjiżi terzi u kemm importanti li jkollna evalwazzjoni ta' drittijiet ta' mnidem qabel ma' jiseħ ta' niftehim. Din hija ħaġa li nistgħu namlu meta naħdmu fuq il-Frontex ma' pajjiżi terzi dan jista' jkun mill-kontenut tagħna biex jiddaħħal hemmhekk. Grazzi ħafna. Signora Sargentini? Grazzi. Il-Komitat tal-Libertajiet ċivili għamlet zjara fuq il-frontiera tal-bejn il-Bulgarija u Turkija fejn ħarset lejn il-Gwardjani hemmhekk u ma mal-operazzjoni ta' Frontex hemmhekk. Aħna fimna mill-soċjetà ċivili waqt il-missjoni li meta Frontex hija parti mill-rutina tal-Gwardjani ta' fuq il frintira rutina tiġi segwita u m'hemmx ksur ta' dritti tal-nidem meta Frontex ma tkunx parti mill-rutina jispuntaw iżjed problemi. Il- punt ta' leġitimizzar ta' situazzjoni tal-konversazzjoni bejnkom u il-tmexxija ta' Frontex Ah, jiena meta ġejt lura mill-Bulgarija ħadt l-impressjoni minn hemmhekk li peress li Frontex għat mm, ma tkun hemm ta' sorpriża ma titfaċċa hemmhekk fil-proċess tal-kontrolli fuq il-frontiera u e, u e, fil-gwardjani ta' fuq il-kosta tal-frontiera fil-Bulgarija hemmhekk emmek ma jridux mandom xie xoħli li jamlu xie kontrolli tal-proċedura, edin emmek biex jissuġġerixxu l bqija tad-dinja li l-kontrolli tal-frontiera qed isiru taħt eh, ċerti standards u nasab li dan mhuwiex il-każ. Ħaġa oħra sitwazzjoni fl-Ungerija fejn inti indikajt il-Frontex forsi m'għandix tkompli taħdem hemmhekk u jiena mill fimt hemm preżenza limitata ta' Frontex hemmhekk fil-post fuq il-frontiera uh, Ungeriża iżda għadhom hemm. Inti kritikajtu dan. Iżda jiena nixtieq ngur naf xogħol jibqalu lil Frontex barra l-frontiera ta' Schengen u fejn għandek il-flus kbir ta' nies u il li irridu li Frontex ikun hemmhekk. Tista' tispiega għanna xaraw bħala loġika hemmhekk jew eh, per esempio l-gvern eh, Ungaris jina qed nara eh, ir-reazzjoni tiegħek jew il-gvern Ungaris x'jaħseb li l-loġika wara dan hi. U t-tillet mistoqsija fil-gwad meta waqqafna l-Gwardja Kostali aħna kena dibattitu twil dwar jekk eh, stat membru um, jekk kienx eh, jipproteġi l-frontiera tiegħu eh, mod li l-istati membri l-oħra ma, japprezzawx kif qed jagħmluha u bekk il-Frontex jidħol. Din hija responsabilità però tal-istat membru fejn għandna uh, ixtaqna u diskutejna flimma ġurisdizzjoni il-Frontex kienet taħdem. E, Nistan kunu nafu relazzjoni bejn l-istati membri individuali u Frontex kif edin fil-gwad tal-mod ġdid kif taris lejn responsabilta u tista' tgħidilna iżjed dwar il-ftemiet ma' pajjiżi terzi jiena smajt saqsejt eh, oħrajn saqsaw dwar il-Libja u Turkija, iżda inti qed li għandna eh, kelkom rapport maħruġ fuq eh, il-ftejim ta' Frontex mal-Albanija. U jiena nibżawis li qed nagħmlu l-outsourcing tal-kontrolli tal-frontiera ma' pajjiżi terzi mal-Aġenzija Ewropea preżenti. X'inhu għar wol tiegħek hemmhekk? Grazzi tista' tgħidilna. Sur jurek. Grazzi, fil-fat, eh, Signor Gomez, ġa saqsit il-mistaqsija tiegħi, jiena xtaqt insaqsik biex insaqsi sur kesla in partikolari biex jiżviluppa iżjed l-ideat fuq il-ksur tad dritti tal-nedem. Min Frontex fuq il-frontiera eh, eh, tal-Ungerija. X'attivitajiet kont tirreferi għalihom? u x'akkużi jista' jiġu faċċati mill-uffiċjali ta' Frontex. Grazzi. Grazzi. Mela, qabel ma neġa lura l-lista tal-kellema, xi kliem minn għandi l-ewwel nett inti semmejt fir-rapport tiegħek il-riluttanza ta' Frontex biex timplementa il- Ir-rakkomandazzjonijiet tal drizzi tal-dritti nedem u l-istandards u Anna Gomez għalet li l-istati membri jinsabu in denial fi rigward tal- eh, mumiex qed jaċċettaw li kien hemm ksur tal dritti tal-nedem. Jiena kontet jinsaqsi eh, jekk hux l-oppost l-approċċ propagat mill-istati membri. Ftejn, per eżempju, mal-Libja, mux xaħġa li l-istati membri għamlu bizbal imorru jiffirmaw dan il ftejmu bekk et jaqblu mumiex riluttanti jew qed joqogħdu lura dik hija apposta qed jagħmluha u hija parti mill-politika tagħhom. U dan iwassalni għat-tieni mistoqsija din mhix ħaġa li l-uffiċjal tad-drittijiet tal-bniedem irid isib soluzzjoni għaliha, min jifassal il-politika u jieħu d-deċiżjonijiet irid jagħmel hekk u dan jitfa' l fuq il-Parlament Ewropew u bekk naqbel mal-suġġerment tas-Sinjora Kelle illi niktbu ittra minn eh, fisem dan il-komitat fil-gwad ta' dawn l-arranġamenti. Mux biss li kunem bizzejiet kapacitajiet u li ikunem nis maħturin fil-post, iżda xaħġa jisiet in ġenerali kif l-istandards s drittijiet ta' mnidem qed jiġu applikati u fil-gwad ta' dawn il-ftemet nistaw nħarsi li l-budget biex nisaw il-budget bħala strument biex niżguraw iżjed appoċ għandek il-kelma biex twieġeb għal mistoqsijiet kollha illi għamlu lilkom. Ħafna mistoqsijiet komplikati u ma nafxek nistax inwiġibom kollha manjera tajba bizzejiet, għandkom insommu f'moħħkom illi aħna maħniex qed nagħmlu l monitoraċ tal-Frontex maħniex qed nagħmlu l-monitoraġġ tal-frontieri tal esterni u ċili kolli sentimenti li għanna ħafna inqas informazzjoni milli għandkom intkom. Iżda ħanitħol xi dettal hawnhekk. Eh, eh, eh, Jiena m'għandix ħafna dettalji fil-gwar tal-numri tal-uffiċali li qed jintbatu fl-Ungerija u f'postijiet oħra. uħra. għandkom tissaqsu lill-Kummissjoni jew lill-Frontex stess. M'għandniex statistika ta' kuljum dwar kemm uffiċali jintbatu fil-żoni tal-operazzjonijiet ma nafux u jina najdu apposta dan Aħna ma nafux dwar xi dokumentazzjoni tal-taksu ta' ġuġi tal-bnedem illi saru mill-Frontex. Zgur illi jina zgur illi konna niġu informati kieku kienem xi dokumentazzjoni, issa ma nistax ngħid bi żgur li m'hemmx. Bħalissa però ma nix informazzjoni dwar ksur tal-bnidem li ġi dokumentat um, illi seħ sar mill-Frontex. Semmejtu incidenti fil-gwad tal-Kroazja. Aħna diskutejni dan iżda għallunna unemnuwom illi dawn l dawn l-inċidenti ma, ma sarux fil-kontest fil tal-operazzjoni tal-Frontex. Tal u bekk, pala konsekwenza, ma nix il-mandat um, inħarġu għasaw. Nistħarġu għasaw għanna. Ma nistax nħarsu li l-situazzjoni kollha kemmi fil-gwad tal-fuq il-frontieri. il frontieri Eh, signora Gomez. Għadar boħra, aħna ma nix l-informazzjoni tagħna fuq is-sitwazzjoni fil-Libja. Ovvjament ħafna membri hemm eh, eh, il attivisti tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u anki Uh, uh, um, joħorġu rapporti u inti u inti uh, diġa kwotajt informazzjoni minn Human Rights Watch per eżempju, iżda m'għandniex informazzjoni oħra illi jiġu minn sorsi tagħna għax aħna m'għandniex sorsi tagħna hemmhekk. iżda naħseb il-punt tiegħek huwa importanti ħafna li aħna ġilli semmejnieh il-Frontex fl-opinjoni tagħna għandha tagħmel evalwazzjoni komprensiva ta' dritti tal-bniedem qabel ma timpenja ruħha fil-font ma' pajjiżi terzi. Dan huwa validu anki għal ftejm u għal kooperazzjoni mal-Albanija Iżda ma naf bebda evalwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-gwad tal-Albanija qabel il-ftejim dikjarat jew qabel eh, xi ftejim ta' kooperazzjoni ġi konkluż. U bekk ma nistax imwieġeb jew eh, imwieġeb il-mistoqsijiet oħra fuq dan il-punt. Signora Spinelli, l-operazzjoni ta' Sofija miex operazzjoni ta', ta Frontex u bekk fil-qafas ta' Frontex, peress li ma kienu xed jaħdmu fil-qafas ta' Frontex, jina ma nistax natikom informazzjoni dwar dak li jiet isseħ fil-kontest ta' Sofija. U din hija waħda mill-kwistjonijiet politiċi li eh, semmejt fl-indirizz tiegħi li għandna ħafna atturi differenti li qed jagħmlu ħafna operazzjonijiet differenti. Minna bla ebda forma ta' ta' skambju ta' informazzjoni bla ebda dispożizzjonijiet wa ebda korp li se jħares lejn impatt tal-ksur ta' tal-bniedem tal ta' dawn l-attivitajiet kollha differenti. U fl-aħħar biex ma nitkellimx fit-tul. U Marta trid tirrispondi għal mistoqsijiet oħra fir tal-frontiera bejn il- il-Bulgarija u Turkija. Inti kwotajt argument interessanti ħafna li nisimawħ fil-kontest ta' pajizi oħra wkoll. Frontex hija hemmhekk jekk għandna l-uffiċjali tagħha hemmhekk aħna jkollna kontroll aħjar fuq dak li qed jiġri aħna diskutejna jew ġejna konfrontejna dan l-argument fil-gwad tal-Ungerija. Aħna najdu li ħaġa sabiħa ħafna jekk ikollok informazzjoni iżda jekk ma tagħmel xej b'dik l-informazzjoni, l-informazzjoni għal xej ikollok din l-informazzjoni għal kontrarju najdu illi eh, inti mintix pozizjoni li tagħmel xi ħaġa informazzjoni aħjar tirtira milli toqgħod hemmhekk. Minix qed nirreferi għal xi inċidenti sodi fejn eh, l-uffiċjali tal-Frontex ġew eh, kienu involuti fil-ksur ta' dritti tal-bniedem fl-Ugerija, aħna ngħidu li l prezenza ta' Frontex kienet limitata Iżda il prezenza ta' l-Ungarija qed isseħ f'qafas fejn is-sikurtà u l-protezzjoni ta' min qed ifittex il-protezzjoni m'għadhomx garantiti. Aħna qed insaqsu kif Frontex Street tiżgura ir-rispett u l-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'kuntest fejn għandek sitwazzjoni simili. Mannix l-informazzjoni soda fuq xaħġa li seħħet, aħna analizzaw il-qafas u najdu li skont l-informazzjoni dwar il-qafas skont l-analizi tagħna tas situazzjoni eh, Frontex aħjar tira mill-li toqtemek. Thank you very much. Um, it is, uh, as Stefan was put it, we, we are in a... In a... Mela, Palma intqal deġa qegħdin pożizzjoni diffiċli saru ħafna mistoqsijiet u anka importanti illi eh, nieħdu anka il-ħin tagħna biex nanalizzaw din l-informazzjoni. Aħna parti minn hekk neżistu minħabba dan il-parlament u ħafna mill-iżviluppi tal-Frontex saru possibbli biss minħabba l-appoġġ kontinu tagħkom u anka l-impenni li ħattu. Aħna nieħdu pjaċir ninsimgħu suġġerimenti konkreti ta' kif nistgħu nindirizzaw dan il-tħassib, bħal pereżempju l-istaff eh, tal uffiċċi eh, naraw xandu jkun il-level minimu ta' għanti il-numru minimu ta' ħaddima sabiex jitwet u responsabiltajiet u anka nħarsu lejn l-aspett ta' senjorità għal ċerta pożizzjonijiet biex jitwettqu ċerta responsabiltajiet taħt il-mandat. Apparti minn hekk, fejn għandu xaqsam l-aċċess ta' informazzjoni, xtaqt ngħid li din hija kwistjoni komplessa, għandna ħafna informazzjoni li tista' anka tkun eh, klassifikata jew inkella anka ma tkunx rilevanti ħafna l-ħidma tagħna. Eh, kien hemm mm, żviluppi fejn għandhom xaqsmu żjarijiet li jsiru wkoll fuq ċerta operazzjonijiet aħna anka natajna informazzjoni rilevanti fil-ħin fejn umbat irnexxin anka nagħmlu l-ħidma tagħna. U però jkun hemm anka każijiet fejn konna bżonn iktar informazzjoni li tasal f'waqta biex inkunu nistgħu nieħdu azzjoni u għalhekk aħna nħallu fidejkom biex taraw eh, x'tistgħu tagħmlu x'tistgħu timpenjaw ruħkom għalih sabiex eh, tejnuna anke niddiskutu flimkien mal-Frontex biex inkun nistgħu naraw kif nistgħu naħdmu aħjar flimkien u anke nkunu rilevanti iktar fil-ħidma tagħhom. Id-dibattitu wkoll tal-impatt ta' drittijiet fundamentali u tal-Frontex eh, dan huwa dibattitu diffiċli palma is-semma diġa hemm ħafna każijiet każijiet eh, Frontex nixtiequ li anka jistabilixxi l-standards u anka l-prassi tajba. Pero, sfortunatament, kazijiet każijiet fejn dan ma jistax ikun garantit. firid, kollox irid jitqis każ każ irid jinħoloq bilanċ u dan mhuwiex bilanċ faċli tajjeb ukoll illi semmew rapport tal-UNHCR fuq il-frontieri esterni u anka l-pushbacks ħad pjaċir nisma' din ir-referenza bħalma qal Stefan ukoll sfortunatament aħna maħniex entità ta' monitoraġġ u għalhekk maħniex pożizzjoni biex nagħtukom risposta dettaljata. Din hija xi ħaġa illi u mistoqsijiet oħrajn eh, irridu jiġi indirizzati mill-Frontex. Aħna hawnhekk din naqsmu il-tħassib tagħna u naraw kif nistgħu wkoll nindirizzaw dan l-istess eh, tħassib li konna mekkaniżmi adattati. Anka biex naraw li dawn il-mekkaniżmi jaħdmu b'mod tajb li huma wkoll aċċessibbli mhux biss f'dan il-qasam imma anka fuq sma oħrajn u din hija ħidma li titibqa' dejja. Umbat, fejn għandhom xaqsmu it-tfal, hemm rekomendazzjonijiet konkreti, l-allokazzjonijiet ta' responsabiltajiet, kif ukoll monitoraġġ eh, ta' din l-istess sistema l-allokazzjoni ta' riżorsi u anka l-iżvilupp illi nittamaw li ħajkonna fiħdan l-istrateġija tal-drittijiet fundamentali li nħarsu wkoll lejn id-drittijiet tat-tfal u s-salvagwardja dan l-element. Ukoll interess minħat tal-Frontex biex ikun hemm dan l-istess dibattitu u aħna għal darbohra l-esti illi nagħtu appoġġ il din il-ħidma. Ma nafx jekk koprejċ kollox. Jina provajt nirrispondu dak li nistgħu nirrispondu għal issa u grazzi għal darbohra. Stefan forsi xtieq iżid xi ħaġa. Iva, fuq il-drittijiet fundamentali u dawn l-uffiċċji ta' drittijiet fundamentali xi kultant ninataw eh, l-impressjoni illi dawn ma jistgħu jagħmlu xejn, però fil-verità din hija ħidma importanti u ta' valur eh, mandat iktar wiesa' u hemm ċerta diffikultajiet minħabba l-firxa wisa ta' attivitajiet li jaqaw taħt dan l-istess mandat hemm bżonn però ta' iktar staff sabiex ikun hemm kopertura aħjar ta' dawn l-attivitajiet kollha. Grazzi ħafna, grazzi tal-li kontu il illum u l-prezentazzjonijiet ta'kom anka tal u l-mistoqsijiet dan huwa suġġett importanti ħafna u eh, tajb li aħna nabozzaw ittra sabiex nisħu kemm huma importanti dawn il-kustjonijiet fuq staff u anka budget imma anka fuq il-messaġġ politiku. Naħseb eh, minnaħta segretarjat ukoll sa' nabozzaw din l-ittra għal l-kollegi. Ġili vera illi ħafna drabi ma jkunx hemm aċċess għal ċertu dokumenti minħabba konfidenzjalità, però ħafna drabi dan isir minħabba raġuni taħżiena u mhux tajbin. U naħseb illi aħna l-koll u anka ċittadini għandhom ikollhom aċċess għal ċerta dokumenti u naraw anka xinu ma nistoqsijiet u anka l-informazzjonijiet li aħna nishtiqu li jkonna. Grazzi ħafna tal-boħra għal-ħidma ta'kom. Okay, colleagues, that brings us... Mela, kollegi, inkomplu għax waqna daqxejn lura bil-ħin, pero issa Inkomplu punt 4 5 ta' l-agenda iġifiri l-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Izlanda fuq regoli supplementari brabta ma' l-istrument tal-appoċ finanzjarju tal-frontieri esterni u l-viza parti mill-Fond Intern ta' Sigurta għal periodu 2014-2020. U ftejm u koll simili għal punt 5 mal-Konfederazzjoni Svizzera Is-sur Primdan Vistisen, l-ewwel rapporter taħt punt erba' ma setax ikun hawnhekk. U anka ir-rapporter ta' punt ħamsa mhux qiegħed hawnhekk. U għalhekk sa tinqara din id-dikjerazzjoni. Skort ir-regola 515-2014 il-pajjiżi assoċjati mal-implementazzjoni l-applikazzjoni l-iżvilupp tal-akki ta' Schengen se jipparteċipaw fil-ISF Borders and Visa dan il ftejmi provdi l-arranġamenti neċessarji u anka jpermetti l-Kummissjoni sabiex tassum responsabilità l-implementazzjoni tal-budget tal-istrument f'dan il-pajis assoċjat. U anka il neddeterminaw il-kontribut tal-Izlanda għal budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-opinjoni tar-rapporter dan il-ftejim sa jgħin sabiex eh, nilħqu l-miri tal-akki ta' Schengen fendu xaqsmu l-frontieri esterni biex anka niżguraw li kunem livell uniformi u qoli tal-kontroll ta' protezzjoni tal-frontieri esterni anka fejn ta' xaqsa mill-indirizzar ta' immigrazzjoni illegali u l-drittijiet fundamentali. Il-rapporter jirrakkomanda illi l-Parlament Ewropew eh, jagħti l-kunsens tiegħu għal din proposta mill-aktar fis possibbli. Dik kienet id-dikrazzjoni tas Sur Vistisen. Umbagħad il-ftehim simili mal-Iżvizzera il-rapporter Sur Moraes jirrakomanda u kol illi il-Parlament u kol jat il-konsens tiegħu dan il-ftejn mill-aktar fis possibbli u jittamaw u kol illi shadow rapporters ikunu jistaw jaqblu ma dawn il-proposti għaw xi shadows li jixtiequ eh, jintervjenu Iva is-Sur Dupre. Eh, Madam la President. Signora President, nixtieq ngħid li aħna naqbel eh, bisħiħ ma' żewġ rapporter. Grazzi. Tajjeb, dikerazzjoni tajba u b'saħħitha. Mela, l-iskadenza għal l-emendi proċedurali hija il-16 ta' Mejju għal nofsinhar, il-ħin ta' nofsinhar, u nivvotaw fil-24 ta' Mejju. U eh, Kommissjoni tixtieq tintervjeni? U jekk kulħadd jaqbel ma naħsibx li hemm ta' dan l-intervent. Mela, issa il-punt sitta fuq l-aġenda tal-lum. Ma nafx rapporter u x'qiegħed hawnhekk. Il-punt sitta l-importazzjoni tal-prodotti kulturali il-regolament propost mill-Kummissjoni Ewropea li kienet li saret fit-13 ta' Lulju tal-2017 sabiex inwaqfu l-importazzjoni ta' prodotti kulturali esportati mill-pajjiżi ta' oriġini anka biex innaqsu wkoll dan it-traffikar illiċitu il-libe wkoll sa l opinjoni u r-rapporter huwa Sur Ogonos li ijat għawnek, pero għandu distrazzjoni, Signora Spinelli. Jekk joġbok it-tellif xi rapporter, Signora Spinelli. Naddil kalma li rapporter uh, dear colleagues, uh, kollegi, il-beni kulturali u l-wirt kulturali għandhom valur eh, ambientali, soċjali u ekonomiku u ma importanti ħafna l-identità ta' dak li jkunu joħolqu ukoll eh, ċerta sentimenti li tħossok parti mill-komunità. Dawn huma sorsi illi ma tistax eh, tirimpjazzjom u dawn huma sorsi li qegħdin jinħolqu anzi jintaqgħu ma' ħafna sfidi anka minħabba trasformazzjonijiet teknoloġiċi li qegħdin jaffettwaw l-aspetti kollha tal-ħajja il-kummerċ legali ta' dawn it-tip ta' beni eh, fid-dawl ta' terrorizmu u anka tal-ħasil tal-flus u anka l-kriminalità organizzata dan il-tip ta' suq internazzjonali għandu valur ta' bejn 6 u 8 biljun dollaru fis-sena u dan huwa tielet l-ikbar suq eh, illegali wara drogi u l-armi. Dan is-suq jintuża mit-terroristi fejn għandu xaqsam li finanzjar dawn it-tip ta' beni li tieħdu mill-ISIS pereżempju fil-Yemen, fil-Iraq, fil-Sirja, dawn eh, jimbijaw eh, birkant fl-Europa minkejja li teżisti leġiżlazzjoni Ewropea li tipprevjeni dan, anzi għandha proibizzjoni għal dan it-tip ta' kummerċ. Anka imbijaw per eżempju relikwi li kienu ġej minn Palmira, mis-Sirja, hawnhekk eh, fl-Ewropa firkant U dan isir ħafna u għalhekk qed jinħolq dan it-traffikar ta' beni kulturali. Mhux faċli illi illi issir dan it-tip ta' kummerċ u jinħolqu ħafna problemi, jinvolvu u kol ġurisdizzjonijiet nazzjonali, bħal per eżempju il-liġi li tittiġi applikata fuq eh, beni li jkunu eh, ġew kommerċjalizzati anka b'mod transkonfinali. U apparti minnek hemm numru ta' strumenti legali Ewropej u anka internazzjonali huma applikabbli għal dawn it-tip ta' beni kulturali misru għamu mhumiex kompleti, huma frammentati. Meta tqis dawn l-affarijiet kollha flimkien, allura m'hemmx dubju li hemm bżonn mod urġenti li jittejjeb, anzi jitjieb il-qafas leġislattiv fuq il-proprjetà kulturali. Din il-proposta tal-Kummissjoni fuq eh, l-importazzjoni tal-beni kulturali mhixha fid-direzzjoni tajba, però eh, titkun eh, kjarifikata iktar u titissaħħaħ li tindirizza u kol il-wirt kulturali u anka l-beni li kunu insterqu minn anka libreriji, arkivi, mużej u anka minn postijiet fejn ikun hemm anka konflitt eh, armat eh, minn naħata anka gruppi terroristiċi anka xi ħaġa li nnotajna fl-Ewropa stess, pereżempju fil-Greċja. Dawn l-affarijiet għandhom ikunu projbiti u anka tittieħed azzjoni kontra eh, dawn it-tip ta' każijiet. Irrit ikun hemm miżuri adattati sabiex ikun hemm kemm eh, prevenzjoni u anka li jiġu indirizzati każijiet eh, per eżempju beni li kunu ġejjin minn pajjiżi fejn hemm konflitt armat u anka biex dawn il-beni l lura fil-pajis ta' oriġini tagħhom. Anka meta jkun hemm suspett żgħir, meta jkun hemm suspett li xi oġġett ġej minn xi pajjiż fejn hemm konflett eh, konflett armat u anke forsi m'hemmx biżejjed dokumentazzjoni, irid ikun hemm possibilità illi il-kas jiġi analizzat. Għandhom jenataw seta ta' implementazzjoni li l-Komissjoni sabiex ikun hemm missjoni temporanja u anke ħażin temporani ta' dawn il-prodotti kulturali irid ikun hemm anke skadenzi kif ukoll iktar regoli proċedurali għal sottomissjoni u aspetti oħrajn. Għalek, rritu kunem anka database elettronika li taħdem mod tajb sabiex anka jkunem skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri biex jkunem salvagwardja ta' trasparenza u demokrazija dawn il-seta għandhom jingħataw l kummissjoni wara li jkunem konsulta trasparenti mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Kunsill u anka konsultazzjoni mal-esperti illi u għandha titqis skont il-proposta tal-Komissjoni qed jitqis adattat li jkun hemm dan il-limitu ta' 250 sena għal beni kulturali. Naħseb illi dan il-limitu massimu mhuwiex biżejjed biex inħarsu b'mod tajjeb u effiċenti u anka b'mod effettiv dawn il-beni kulturali mill-traffikar illiċitu għaliex hemm numru ta' beni li huma importanti għall-arkeoloġija, l-istorja, l-letteratura, l-arti u x-xjenza illi inħolqu anka Eh, iktar riċentament u għalek tajjeb illi dan il-limitu għandu jkun ta' 55 sena eh, b'mod partikolari għal ċerta kategoriji ta' beni sabiex jitnaqqas dan it-tip ta' traffikar hemm bżonn li jkun hemm proċeduri li jmorru lil in mit-tranzitu ta' dawn il-beni kulturali Irrid ikun hemm dikjarazzjoni ta' importazzjoni eh, li tingħata wkoll l-awtoritajiet tad dwana tal-pajjiż. U dan għandu u jkopri wkoll il-flora, l-fauna, l-minerali u anka oġġetti marbuta ma' l-istorja u anka t-teknoloġija u l-xjenza, anka muniti, u affarijiet li jistaw jkollhom anka ċerta interess eh, fejn nistaqsam l-arti. Dan il-mod ikun hemm iktar trasparenza fid-dawl tal-ġlieda tagħna kontra dan it-tip ta' traffikar illiċitu. Din id-dikjarazzjoni għandha eh, għandha tkun iffirmata min, min naħa ta' min eh, qed iżomm dan dawn it-tip ta' beni. Anka jekk il-pajis ta' sportazzjoni jkun parti mill-Konvenzjoni tal-UNESCO fuq eh, dawn il-beni. Dawn it-tip meta dawn il-beni kulturali jidħlu fit-territorju m'għandhomx jidħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea jekk ma jkunx ma nissodisfawx l-artiklu 3 ehm, paragrafi 1 u 2. U għalhekk dejjem għandna nżommu mal leġiżlazzjoni tal-Unjoni u anke dik internazzjonali biex ikun hemm monitoraġġ tajjeb anka ta' siti tal-arkeoloġija, anka fid-dawl ta' pajizi li jkunu konflitt armati u minn kalla jkunu eh, involuti f'xi diżastru nazzjonali, naturali anzi, irrit tinabda kol l informazzjoni l-Kommissjoni sabiex anka inħarsu dawn il-beni kulturali u anka l-ċittadini. Apparti minn hekk irid ikun hemm ukoll kampanji li ħolqu kuxjenza biex inkunu nafu iktar informazzjoni dwar dawn il-beni li jinbiħu mod illegali, anka għandu jkun hemm hotlines sabiex anka ninformaw min ikun sajxi dawn il-beni kulturali u anka partijiet interessati oħra. Irrid ikun hemm regoli illi jkunu implementati b'mod tajjeb jiena min-naħa tiegħi bħala rapporter lest illi eh, nisma l-opinjonijiet tagħkom sabiex anka nsaħħu dan ir-rapport ma nkan saħħu il-ġlida tagħna kontra traffikar illiċitu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna lir rapporter mela hawn żewġ talbiet għal kelma. Nibdew l-ewwel kellim. Grazzi. Eżis kollegi. Grazzi tal-prezentazzjoni ta' dan l-abbozz. Il-Kummissjoni qed tagħmel din il-proposta beni kulturali, jina naħseb illi dan huwa importanti illi namlu eh, dan, pero da mandux ikkun ek biss. Mux ma rridux nħarsu lejn il-beni kulturali biss dan it-traffikar illiċitu għal li huwa marbut ma' terrorizmu, immanka għal sens ta' identità li jagħtil dak li jkun hemm ħafna eh, beni ta' antikwità illi ġew anka minħabba skavazzjoni li tkun saret anka f'pajjiżi fejn hemm il-gwerra. Dawn huma importanti għal kulħadd, anka l-tifkira kulturali ta' kulħadd. U jekk dawn jitneħħew u jintilfu nkunu qegħdin neqirdu l-memorja kulturali din xi ħaġa li taqadna flimkien u illi tkompli wkoll tikkontribwixxi diżintegrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi illi qegħdin fi gwerra u l-oġġetti anzi dejjem kienem dan it-tip ta' skavazzjoni arkeoloġiku qabel ma kienem il-gwerer fil-Eġittu, fis-Sirja. Però issa u livell industrijali qegħdin jittieħdu ħafna beni kulturali, mhux qegħdin jittieħdu, anzi mhux qegħdin jitqisu biżejjed ir-riski. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm ħarsien fejn eh, anka hemm domanda għal beni kulturali, anka per eżempju suq ta' min eh, jixtri dawn it-tip ta' beni fl-Unjoni Ewropea Ġifri marridux nifukaw biss fuq il-prassi ta' importazzjoni, imma għanna n-diskutu u kol min għandu jkollu id-dritt illi jaċċessa oġġetti li huma madbuta mal-wirt kulturali. U dan għandu jissir fil-pubbliku, diskussjonijiet bħal dawn għandhom jinkludu il, il mistoqsija illi jekk hux adattat illi fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm min ikollu aċċess u li jkun jista' jixtri dawn it-tip ta' beni kulturali. Meta eh, din eh, dan dawn l-oġġetti ta' identità edin jinataw jinxtraw minn individwi meta fil-verità jistaw ikunu f'postijiet pubbliċi fejn il-pubbliku jistanka japprezza iż-buħija tagħhom. jekk il-Parlament Ewropew irid iħares il-wild kulturali tad-dinja u anka iżid iżin it-tip ta' kuxjenza fuq eh, eh, prassi li jittieħdu anka mod illegali eh, importanti illi aħna niddiskutu din il sida personali tal-wirt kulturali. Għalhekk is-soluzzjoni tal-Kummissjoni għalhekk mhux tajba biżejjed Eh, Sur Kuster, jekk joġbok eh, tista' tikkonkludi iva, ħan ikkonkludi. 30 sekonda biss nibżon. bżonn. F'ħafna pajjiżi ta' oriġini eh, l-sida personali tal-wirt kulturali hija illegali mit-19 il-seklu. Għalhekk jiena nittama illi l-opinjoni ta' libe sa' timxi fil-direzzjoni li jiena diskrivejt. Grazzi sta' signora Gomez. Mela, jiena nista' ninaqat ma' dak li għadu kif qal il-kollega. Naħseb Pero din mhix l-unika raġuni għal għandna bżonn din l-azzjoni kontra l-kummerċ illegali tal-oġġetti tal-antikwità Ija, pero raġuni importanti ħafna l-bżon li aħna niġġieldu terrorizmu. Nafu illi li finanzjar ta' terrorizmu eh, sa jgħat eh, jisfrutta dawn is-siti ta' arkeoloġija madwar id-dinja, eh, fis-Sirja, fl-Iraq u anka riċentament fil-Libja qed jintuża dan bħala mod ta' kif jiġu finanzjati il l-attivitajiet illegali tagħhom, però ħafna raġunijiet oħrajn u għalhekk jiena nixtieq eh, nsaqsi r-rapporter ukoll ta' biex naraw kif anka nistgħu nivolvu ruħna daqsxejn iktar fil-ħidma ta' dan ir-rapport. Forsi ikkonsidrajt ir-rwol tal-Portit Hills tal-Free Ports fejn għandu xaqsmu dawn il-beni kulturali sabiex anka jinħebba eh, li ma jkun, tinħebba li ma tkun il-pajis il ta' oriġini ta' ċerta beni. U aħna u koll fil- fil-Panama Committee u kol ħarisna lejn dan il-punt, aħna morna anka u kol fil-Lussemburgu. U suppost l-autoritajiet ta' dwana huma fil-kontroll ta' dan il-Freeport għamilna ċerta mistoqsijiet u laqas biss tajna risposta għalihom dawn il-mistoqsijiet. U dan il-fenomenu qed naraw ħanka f'Dubaj, per eżempju, ġifri li l-in mill-Ewropa. U għalhekk teplin isuħ fil-perspettiva li għandna hawnhekk f'dan ir-rapport. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi dan huwa rapport importanti għall-aħħar. Anka minħabba dan il finanzjar illegali legali għal terrorizmu Naħseb ukoll però li huwa importanti illi nipprovaw naraw x'nistgħu namlu meta jinstabu dawn l-oġġetti meta dawn jinstabu fl-Ewropa, dawn li jkunu diġà waslu fit-territorju tagħna u li ma forsi ma jistgħux jiġu ritornati b'mod immedjat għal pajjiż ta' oriġini għaliex pereżempju m'hemmx awtoritajiet fil-gvern bħal pereżempju fil-Libja per eżempju kas fi Spanja fejn bdew jinsterqu xi beni kulturali mill-Libja u jinstabu fi Spanja. Allura eh, irrid ikun hemm fl-aħħar mill-aħħar eh, tittieħed azzjoni għax dan huwa wirt tal tagħna l-koll u rrit ikunem ritorn għal dawn il-beni kulturali għal lura f'post fejn hemm ċerta gvernanza li mhux il-każ fil-Libja palissa. Mela eh, qabel ngħaddi l-kelma lura lill-rapporter ma nafx tintervjen il-Kummissjoni. Le? Iva fil-qosor. Grazzi ħafna mela fil-qossor Grazzi ħafna ta' dawn l-emendi ħana san issuhom. Jekk aħna b'xi mod ieħor nistgħu ntejbu din il-proposta, mela ftit affarijiet li xtaqt insemmi. L-ewwel fuq il-ritorn tal-beni kulturali. Il-bażi legali L-artiklu 207 ta' trattat palissa ma jistax ikopri dan l-element. Laqas jiena ċerta jekk eh, l-Unjoni Ewropea għandix is-seta illi tagħmel leġiżlazzjoni fuq ir-ritorn eh, minnaħa ta' stat membru għal pajis terz fuq xi oġġett illi tkun saret lu konfiska fuq u hemm ukoll il-Konvenzjoni tal-1970 fejn insemmu wkoll eh, uffiċċji partikolari li anka fiħdanhom u permezz tagħhom jinbatu lura dawn l-oġġetti il-periodu ta' 75 sena li ġi suġġerit mill-rapporter naħseb emmek hemm daqsxejn problema minħabba il- kriterji, anzi l-kategoriji li inti semmejt. Per eżempju, eh, prodotti paleontoloġiċi, l-flora, l-fauna. Ma nafx dawn jaqawx taħt il- dawn it-tip ta' banners mhumiex maħluqa il bniedem Però sa neżaminaw dawn is u wkoll. Nappoġġaw dak kollu li ntqal mill-kellima u naħseb illi dan kollu u koll huwa rifless fil-memorandum ta' raġunijiet għal din il-proposta kif ukoll fil-valutazzjoni tal-impatt li aħna ħejjejna għal proposta. Aħna Eh, ħsibna illi inkopru l-oġġetti fi żoni ħilsa, il-free zones. liċenzi eh, licenzi u eh, il-beni li jkunu f'dawn iż-żoni ħilsa. Illi dawn xorta kieku jaqgħu fejn xaqsma responsabiltajiet ta' dwana. Hemm dispożizzjoni f'artiklu 3 fejn beni fejn beni fċerta każijiet ta' urġenza jinżammu mill awtoritajiet tal-pajjiż eh, sakemm eh, ikun hemm ta' allura normal il-situazzjoni fil-pajjiż ta' oriġini. Grazzi, issa ħanaddi dil kelma lura lill-rapporter biex jalaq. Nixtieq nirringrazzja biss daw kollha li parteċipaw għal din id-diskussjoni u għal kommenti tagħhom tant kostruttivi u nixtieq infakkarkom illi l iskadenza għal skadenza hija 22 ta' Mejju fl-offsinar. Mela, ek niġu għal punt 7 u 8 imma daw żewġ posposti, it-tnejn li huma, maħniex se nittrattawhom. Illum qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-politika tal-viżi issa eh, punt disa it-talba tiegħi stess il-kwistjoni tal- mistoqsija bil-miktub li nagħmilt il komissjoni fit-8 ta' Novembru eh, fuq il-liġi taljana rigward il-perjodu obbligatorju ta' sitt snin għaż-żamma tad-dejta ta' telekomunikazzjoni ċifiri mux inqas minn sitt snin u eh, dan il-periodu ta' eh, obbligatorju parti mill-liġi fuq il-vacuum cleaners ek minn sejra zbal, ċifiri manda xejn xtaqsam xejn mal eh, din id-data u għalek din iż-żamma ta' data ħaġa stramba di pala politika u fl-istess waqt il-Komissjoni wieġbet imma nixtieq nuża dan id-dritt ta' dan il-komitat biex nitkellem fuq din il-kwistjoni u ikonni ehm, talba anzi tweġiba mill-Komissjoni għax huma għal kompetenza nazzjonali m'għandhom x'jaqsmu. Imma il-Kummissjoni probabbilment qed tipprepara proposta leġislattiva ġdida għal direttiva ġdida ta' sama ta' data. Imma jekk jew hekk dan il-perjodu ta' data ta' sitt snin għalija hija eċċessiva u kontra il-liġi Ewropea u għalhekk suppost tagħmel il-Kommissjoni hawnhekk għandna il-rappresentant ta' Digi Home illi se tirrispondi. Grazzi. Grazzi ħafna President biex nati l-istampa ġenerali se nerġa nandi il-tweġiba ta' Sur Avramopoulos għal-mistoqsijiet tijak għall-ewwel parti tal-mistoqsija il komissjoni spiegat li hija iva um, konxa ta' din il-liġi u deċidi jekk tibdiex eh, proċeduri ta' ksur skont l-analiżi għat-tieni parti ta' din il- eh, mistoqsija iġifiri minar preġudizzju pala komissjoni pala gwardjan tal eh, trattatu u dak li l-protezzjoni ta' data li taqa taħt il-kompetenza tal autorita nazzjonali speċjalment l autorita ta' supervizjoni ta' dati kif ukoll ta' data kif ukoll il-rati għattilet parti tal-mistoqsija tiegħek it-tweġiba kienet li xogħol għaddej fuq il-kwistjoni ta' żama ta' data wara is-sentenza tal ecj fil-qafas tal-grupp ta' ħidma ta' skambju ta' data fil-Kunsil fejn il-Komissjoni qed tipparteċipa mal-Istati membri u qabel ma nala kif ġi indikat fil-grupp ta' ħidma tal-2008 il-Komissjoni se tifanalizza l-gwida tagħha fuq kif nistgħu nimxu l qoddim fuq iż-żamma tad-data. Grazzi. Iva, jina diġa għandi żewġ tal-bit għal-kelma, imma bħala l-awtur ta' din il-mistoqsija jina sen u koll nressaq mistoqsija forsi tista uh, eh, fl-axħar. Inti għattajt l-lista l-autorit nazjonali, imma l-autoritajt tal-protezzjoni tad-data għamlet il-rakkomandazzjoni taħħa il gvern u istetat taħħa jispiċċaw hemm ma jisawx iwafqu din il-liġi u għalek hemm rotta waħda biss ċittadin ġifieri morru qoddim il-qorti u eh, dan hu proċess għali ħafna, idum ħafna żmien, proċedura diffiċli u l-Komissjoni Ewropea ma tikkonsidrax li dan huwa l-mod l-iktar adattat li ninforzaw il-liġijiet Ewropej fuq il-protezzjoni tad-dejta li nħallu fidejn li din imor il qorti ma jien naħseb illi il-Kummissjoni Ewropea il-gwardjan l-assist tal-trattati li għandu bżonn forza l-liġi Ewropea u jiddefendi id-drittijiet ta' ċittadini eh, tagħha imma nħallik eh, tirrefletti xi ftit minuti u issa ngħaddi l-kelma l-ewwel is-Sinjura Spinelli. Ija vorrej. Jiena nixtieq l-ewwel qabel kollox Sofi ngħid li jiena grata ħafna lilek għal din il-mistoqsija. Illi hija importanti ħafna anki għall istat tad dritt fl-Italja. Hemm bżonn li ngħid illi it-tweġiba ta' l-Kummissjoni Avramopoulos miex sodisfazzjon għax naħseb li kompetenza nazzjonali u dik Ewropea ma' marbutin eh, ma' xurxin mill-qrib għax din nitkellmu hawnhekk fuq liġijiet Ewropej għax kontra din ir-regola illi iżid sa sitt snin il-perjodu obbligatorju ta' eh, għazzama ta' data eh, tkellmet il-Sinjura eh, Solo li għal-garanti ta' data u bħala referenza espliċita għal liġijiet u l-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari għal tele due il-sentenza tal-qorti li tajt li mumiex ammissibli regoli u ġurisprudenza illi ma jkunux proporzjonali u li ma jkunux biss temporani. U l din hija situazzjoni fl-Italja li hija importanti ħafna. Għax fisem l-emerġenza tista' tkun il-ġidda kontra terrorizmu jew il-mafja, ir-riskju huwa illi liġijiet eccezzjonali jisiru il norma isiru ħaġa ta' kuljum. U il-garanti tal-privatezza tkellmet b'referenza tele-due tal-sentenza tal-qorti illi tipprojbixxi perjodu ta' zamma illi jkun sproporzjonali u twal bla bżonn. U għal daqstant naħseb illi forsi jena eh, forsi xiftit inġenwa. Ma għaliex ma niftħux allura ksur kif ġi propost fil-mistoqsija għax għemmek għedin nfet u għet nitħasbu fuq il-stat ta' dritt ċfir nikritikaw pajizi bħal Polonja u l-Ungerija, pero ma nikritikaw xumbat post pajjiż bħal l-Italja meta dan jikser l-istat ta' dritt sinjura Sipelissa. Grazzi ħafna, Presidentu, jiddispeċini l-ek jek se kolli nitlaq wara l-mistoqsija xandi laqa barra mill-parlament. Imma naħseb din il-mistoqsija hija waħda importanti ħafna għalina hawnhekk fil-parlament għax din il-liġi fl-Italja għandha l-istorja tagħha u l-liġi antika fuq iż-żamma tad-dejta diġà ehm, ġiet eliminata mill-qorti sanna proċedura ġdida semmejt li tagħti l-impressjoni illi l-gvern fl-Italja ma xtaqx li kollu dibattitu ieħor fuq iż-żamma tad-dejta ġifieri isom qed jaħbu l-affarijiet u l-unika referenza li għanna din hija kompetenza nazzjonali meta nitkellmu fuq eżamen ta' data mhux biżejjed u mhux minnu. L-ewwel net il-bażi ta' din il-liġi artiklu 20 ta' Direttiva Ewropea fuq ċida kontra terrorizmu illi nistgħu wkoll nikkonsidrawha jekk din hija referenza hija waħda tajba. U fil-preambola ta' din id-direttiva stessa din nitkellmu fuq proporzjonalità u ħafna affarijiet oħra u nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali u hawnhekk għandna iktar minn raġuni waħda li konna perspettiva Ewropea fuq din il-liġi u niċċekkjaw bis-serjetà jekk din tirrispettax jew le il-liġijiet u regoli tagħna u minn din il-perspettiva ma nistax nifhem għaliex l-unika tweġiba mill-Kummissjoni hija hija kompetenza nazzjonali għax jekk ngħid xi ħaġa bħal din lill kostitwenti tiegħi ċittadini tiegħi se jgħidu nej naħseb li għandna l-Unjoni Ewropea valuri komuni u regoli komuni u għalhekk kif tista' tkun biss kompetenza nazzjonali u għalhekk naħseb għandna bżonn tweġiba din mistoqsir il komissjoni da bżonn tieħu iktar azzjoni u ma tajċ biss li mhux id-dover tagħhom li jaġixxu. Grazzi u qabel ma tħalli is-sala u ngħaddi l-kelma rappreżentanta tal Komissjoni nixtieq nissuġġerixxi uffiċjalment il-koordinaturi ta' dan il-Komitat illi jikonsidraw illi jitolbu opinjoni tas servizz legali fuq l-argument illi l-Kummissjoni għattressa iġifiri illi mandiġ is-setat. Jo miex kompetenza nazjonali nixtieq li kunem analizi xirqa ta' dan l-argument minnaħa tal-Kummissjoni illi mandiġ daver illi taġiċi pala koordinatur insaqsiku ovvjament inħalli fidejk rappresentanta tal-Kummissjoni Ekjoġbok. Grazie ħafna mill-ġdid, President, nifem nifhem il-mistoqsijiet illi ressaqt qabel int u l-mistoqsijiet ta' żewġ membri oħra tal-Parlamenti li jiffakaw il-kwistjoni essenzjalment biex tifmu għaliex il-Kummissjoni ma bdeċ proċess eh, ta' ksur kontra l-Italja u fil-fat eh, għaliex għattistenna. tistenna Naħseb li huwa importanti li wieħed jisħaq il-fatt li diskussjonijiet fuq eh, l-amla ta' zamma ta' dejta wara e, eh, tele pala sentenza tal-qorti hija kwistjoni komplessa tagħmel parti minn diskussjoni usa u il-politika tal-Kommissjoni hija illi qabel ma tieħu deċiżjoni fuq il-ksur illi hija kwistjoni deċiżjoni importanti, diffiċli ħafna importanti li l-Kommissjoni tifhem l-implikazzjonijiet sħaħ ta' sentenza bħal din mod partikolari f'dan il-każ fuq l-iskemi nazzjonali ta' zamma ta' data illi saħħu qabel is-sentenza. U għalhekk din hija ħaġa importanti li wieħed jenfasizza din hija valutazzjoni għaddejja għada ma wasalniex sal-aħħar qegħdin naraw mal-istati membri u anki mill-Europol u mal-FRA u qed naraw l-impatt totali fuq il-kapacitajiet operazzjonali tal-autorità l-inforzar tal-liġi tagħna, qegħdin naraw l-impatt ovvjament fuq ir-regru tad-data protection u eh, l-affari kienet ferm iktar komplessa milli konna ħsibna u għalhekk il-Kummissjoni sempliċement għadha ma ħadġ deċiżjoni jekk tibdix proċedura ta' ksur jew le. I'd be really interested. Iva, mela, grazzi, jina interessata nara din l-analizi ma nasibx l kasu tant kumpless, tant komplikat, intkom tamlu referenza fit tweġiba kom stess, intkom tamlu referenza l-autoritet nazjonali ta' uh, protezzjoni ta' data illi jgħidu li din il-liġi hija ksur tal-liġi Ewropea. Kemm tista' tkun diffiċli l-affari wara kollox? Jiena qed eh, ngħajja hawnhekk kull derba illi kolli għal xi tweġiba għal xi mistaqsija bil-miktub, tweġiba dejjem l-istess. Għamon ndraw is-sitwazzjoni, tagħmlu ħafna monitorat intkom jekk l autoritajt nazzjonali konsidraw illi l-liġi Ewropea qed tiġi eh, miksura, eh, allura taġixxu kemm hi diffiċli dil ħaġa kemm tista' tkun diffiċli dil ħaġa U hawnhekk għaw wisqaw ftit wis nis illi konna debattitu tajjeb imma sen saqsi uffiċjalment l-komitat biex saqsi uh, eh, analizi. U għalek hemm bżonn illi jkun hemm infurzar u mhux meta huwa biss politikament uh, utli, imma meta jkun hemm ksur tal-liġijiet u sowu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun malar u dan huwa dmir tagħna d-dever tagħna lejn iċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna mmorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Mela. Okay, now we have a little problem. Issa għandna problema ċkekna, għax il-punt li jmiss punt 10 il-ġrida kontra l-ħasil tal-flus permetta liġi kriminali rapporter ta' għadu ma wasalx? Nistennu, ċi minuti, nistawle? le? Iva. Iva, nistaw. Tistaw tmorru tiħdu kafe. Taslu dejkom, għamlu intkom. u kanzunetta jek tridu min jixtieq ikanta.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 waqt li qed postu nabel introduzzjoni dan huwa l-punt 10 tal-aġenda tagħna ir-rapport fuq is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tat-trilogi fuq il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali u r-raba kriminali kien f'Apri u issa fit-30 ta' Mejju ikollna trilogu f'Salzburgu u s-sur Koraw sejtina aġġornament. Grazzi ħafna President. jiddispeċini imma xi trid tagħmel. Jiena ġejt minn naħa l tal-Ewropa u l-ajruplan tard. Ja nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha, shadow rapporteurs, l impen u nixtieq nirringazza l-Presidenza Bulgara għall-sforzi kollha biex nipprovaw naslu għal kompromess, kompromess li kulħadd ikun jista' jaċċetta ċfil istituzzjonijiet kollha involuti. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni eh, Ewropea tal-appoġġ, tal-kontribut fin-negozjati. Nixtieq ngħid ukoll il-prinċipju tagħna dejjem kien li jkollna test leġislattiv li kun wieħed effiċenti, ċar, sħiħ, li jkun jista kemm jista jkun jalqa dawn il lakuna kollha li jużaw dawn il-kriminali bħala ħasil eh, eh, tal-flus għax wara kollox dan huwa lajn tal finanzament tagħhom. U mbagħad eh, dak li wkoll għallimna l-imħallef Falcone huwa li wieħed għandu bżonn ifittex il-flus biex ikun jaf li mumma l-banek jew l-organizzazzjoni kriminali jew l-ferat illi l-mafja tuża. U għalhekk dan il-moviment jiffaċilita lill awtoritajiet ta' din il-ġlieda biex ikunu jafu minn fejn jiġu eh, dan ir-rikavat illegali. U sissa kellna erba trilogi politiċi u kellna wkoll erba laqat fuq livell tekniku stajna navvanzaw u e, laqna ċerti punti importanti jina nittama li nkunu nistaw nifilizzaw ix-xogħol tagħna fit-trilogu li se jkollna fit-30 ta' Mejju f'Strasburgu. Iġifieri derwaqt u matul it-trilogi aħna wasalna għal ftejjin fuq xi wħud mill-punti l-iktar importanti bħala kamp ta' applikazzjoni tad direttiva li se tapplika għal kategoriji kollha ta' tip ta' reati mingħajr eċċezzjonijiet u speċifazzjonijiet ulterjuri u eh, għal dawk li huma l-eċezzjonijiet u sanzjonijiet tal persuni fiziki li għandhom ukoll eh, dawk li huma aċessorju għal rejat kif ukoll parteċipazzjoni mill-uffiċjali pubbliċi kif ukoll aggravanti. Issa, fuq l-aħħar sforz minn aħħar tal-Kunsill fuq ċerti punti importanti għal Parlament bħal l-inklużjoni ta' eh, nies obbligati skont id-definizzjoni ta' direttiva kontra ħassi tal-flus u l-persuni li huma pratikament esposti u bl-aggravanti u kollu iktar assikurazzjoni fuq l-ħtieġa li nestendu il-possibilità ta' konfiska s sekwestru tal-beni skont Eh, ovvjament il-risoluzzjoni ġiet votata me dan il-komitat. Kif għat naħseb li la derba nsibu eh, ftejim bil fuq dan il-punti pendenti nkunu nistaw nikkonkludu kollox. U għalek ek eh, nkunu nistaw nikkastigaw dawk in-niskola li għam dan ir-reat kriminali terribli u jina pjuttost sodisfatt minn xogħol li għamilna sissa u mill-għaniet li wasadna li jom. Grazzi ħafna. Xaħat li jishtiq jitkellem forsi. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Fuq il-konklużjonijiet konkreti, per eżempju il-kamp ta' applikazzjoni, ta' dan ir-rapport nixtieq inkun naf li huma l-ostakoli ewlenin biex naslu għal bil fil-qafas tan negozjati smajt illi ċerti stati membri għandhom problemi fuq dan il-fajl u għalek għadna bżonn insolfu dawn il-problemi u bat laħar ħaġa qabel ma nagħlaq. Hawnhekk hemm bżonn Li nitkellmu fa' dawn l-ammonti żgħar għax ximdaqiet forsi nsegwu l-ammonti l-kbar fl-istati membri, imma u koll għanna bżon insegwu ċifri u trasferimenti ta' somom żgħar, per eżempju għall-organizzazzjoni terroristiċi u oħrajn bħalhom. Ximdaqiet matras u huma jitrasferixxu somom iktar modesti, ġifiri bejn kontijiet bankari differenti u anki bejn organizzjoni turistiċi differenti. Iva, grazzi, memħat iktar li jishtiq jitkellem sur koraw ir-replika tiegħek jekk joġbok. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja il-kollega Xodowski għal mistoqsija tiegħu ma baċċ l-interpretazzjoni mill-bidu għax mill-bix l-earphones imma nitama li ma tlift xejn mill-intervent tiegħu l-ewwel net imson ngħid li din hija direttiva fuq id-dritt eh, fuq il-liġi penali, ġifiri maħniex għeddin nitkelmu fuq ħasil tal-flus mod ġenerali, imma fuq armonizzazzjoni ta' sistemi penali tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. U nipprovaw nsibu mezz kif il-modalitajiet ta' ġlida Eh, fil-leġislazzjonijiet penali li huma differenti minn pajjiż għal ieħor jkun jistgħu jiġu armonizzati. U attwalment b'din id-direttiva qegħdin naraw kif dawn ir-reati fejn jiġi dan ir-reat ta' riċiklaġġ ta' ħasil tal-flus ikunu l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha kien biex hekk l-imħalfin tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu eh, jippruvaw jfittxu l-istess reat, armatazzjoni ta' sanzjonijiet ukoll, kif ukoll il-kunċett ta' reat minn persuni fiżiċi u legali jekk hemm liġi illi solvi l-konflitt ta' ġurisdizzjonijiet mod pożittiv aħna għadna għaddijin fin-negozjati tagħna mal-Kunsill biex jippoġġi wkoll riżoluzzjoni din ir-riżoluzzjoni ġifieri meta ma jkunx hemm lanqas stat membru wieħed li jkun jixtieq eh, jagħmel proċediment eh, kontra xi ħadd ieħor u għalhekk mbagħad hemm ukoll suġġetti sensittivi bħal pereżempju s-sekwestru. Ġifieri aħna qegħdin nistennew ukoll Eh, proposta minnaħa tal-Kummissjoni fejn aħna diġa provajna navvanzaw u nużaw l-esperjenza ta' xi stati membri u niġu minn din l-esperjenza biex narmonizzaw ruħna il-koll. U għalek fuq dan is-suġġett speċifiku forsi eh, musse jkunem eh, xi liġi imma ek nistennu leġislatura futura Mela l-punti diffiċli ovvjament jeżistu konċetti mill-lat, mill-perspettiva tal-liġi penali illi ma forsi mux tisat membri kolla joġbuħom. Imma meta naraw il-prerogativi u dak li kienu l presupposti tal-bidunet, nistanajt illi il-bicċa tal-membri tal-Konsil u maġġoranza kbira wkoll fil-Parlament Ewropew stajna nimxu l-qoddim u nerbu xi problemi ta' konċetti li forsi fil-bidu kunu suġġett ta' kontroversja imma maħniċ għed nitkelmu fuq somom ta' flus speċifiċa, għed nitkelmu fuq liġi penali, ġifir sanzjonijiet u l-kwistjoni tal-ġlieda kontra l-imġiba tan nies kriminali li huwa il-bażi tar-reat ta' ħasil tal-flus. Grazzi ħafna. Kommissjoni Ewropea tixtieq iżid xi ħaġa forsi? Okay. Le? Tajjeb wisq. Mela, nikkonkludu dan il-punt u hekk naslu għal punt 11 fuq l-aġenda tagħna li se jkun bil-maluq. Daw kollha li ma jistgħux ikunu hawnhekk matul dawn is-sessjonijiet in kamra jekk joġobkom ħallu is-sala.